Mxi kommenti? Le. Mela, allora il-mandat huwa konfermat. Il-firma tal-atti legali skont il-proċedura ordinarja. Nixtieq informakom il-President tal-Kunsill mill-nar l-erba se jiffirmaw ħames atti eh, adottati skont il-proċedura leġislativa ordinari skont il-regola erba' u 70 tal-regoli tal-Parlament. L-atti se jkunu pubblikati fil-minuti ta' din is-sessjoni. Menant il-part PPE u menant il-grupp SD irċevejt xi talbit fuq il-ħatret ta' membri ta' kumitat